fuq eh, eh, dokument bil-firma, bin-nis li firmaw, il-firmatari. Għalek din il-dokument eh, bil-miktub 62 tal-2010 ta' da tal-dawn il firmatari fuq l-sport skont l-artiklu 123 se tindbat l eh, destinatarji tagħha u tiġi pubblikata wkoll u naraw il-firmatari ta' rapport. Is-sur Kelly, hekk jogħġbok fidejk. Uh, thank you very much, uh, Madam President. Si ħafna Sinjura President u għannom ta' ta' Kolajvo Bullet u l-oħrajn nixtieq nirringrazzja il-membri li firmaw din id-dikjarazzjoni. Kważi 50% tal-firmatarji kienu nisa nixtieq nirringrazzjom tal-li kooperaw. Nirringrazzja li għan xelixin għal xol verament ta' siwi li għamlet forsi tittej tejxi kelmtejn ukoll. Mela jina nishtiq ilkom l-isbaħ xoqat ħafna, ħafna lob u ħafna sport għal-miliet. Tajjeb, issa, immorru għal dikjerazzjoni bil-miktub 60 tal-2010 ta' Thompson Linen eh, Figueredo Dejli u Protasiewski. L-onorevoli Dejli, et nitkelmu sa' fuq eh, in-nies li mandomx post fejjo